Issa il-punt li jmiss huma il-mistoqsijiet orali lil kunsill u il-Komissjoni dwar il-direttiva tal-servizzi u għanna partiċipanti ġodda f'dan id-dibattitu u għalek nix infakkarkom illi din taħt pressjoni tal-ħin u għalek nix tiqkom iżommu mal-ħin. Nnaddi għal Sir Harber l-ewwel li huwa il-kitab il-mistoqsija, Sinjura President, huwa privileġġja li li jiena nista' nagħmel l-ewwel interventi għaj f'din il-Kamra minn meta ġejt eh, elett bħala chairman u li nippreżenta din il-mistoqsija fisem il-gruppi kollha politiċi u konordinaturi. Jiena kuntent ħafna li hawn għaw il-membri hawnhekk biex jagħtuni l-appoġġ tagħhom. Ma naħsibx li din il-Kamra għandha bżonn aħna bżonn għal dwar l-importanza ta' din id-direttiva ta' servizzi il-poter tas-suq intern f'settur illi probabbli kopri 70% tal-suq intern u l-xogħol li ħaj joħloq u l-fed dinamiku huma xi ħaġa li jabżon bżonn juża ħafna f'din f'dawn il kondizjoni li qegħdin fihom bħalissa. Din hija direttiva miftuħa ħafna għandha ħafna eh, għandha hija komplikata għandha ħafna lati u għandha bżonn l-attenzjoni u t trasposizzjoni tagħha b'mod konsistenti huwa importanti ħafna biex topera tajjeb fil-qalba ta' din id-direttiva hemm il-kuzzjoni li jitneħu ix-xkiel fl-istati eh, membri biex ma jiddiskriminawx kontra il-kumpani li jridu jagħtu servizzi u hemm mijiet ta' proposti biċċiet ta' leġizlazzjoni fil-pajjiżi differenti illi kellhom jiġu emendati minħabba din id-direttiva, ħabba din il-proposta. Issa, jekk il-kollegi kollha ma jimxux biex jagħmlu din il-ħaġa, il-pajjiżi kollha ma jagħmlux xi ħaġa biex jagħmlu din il-ħaġa lura din id-diskriminazzjoni ħat jibqa' fil-post. Din titisseħ, din titisseħ b'mod konsistenti. Inkella dan l-ixkil ħajjibqa' u għalhekk l-ewwel nixtieq nirringrazzja lill-Kommissjoni tal-rwol illi li kella li timmaneġa tiġestjona, tikkoordina l-proċess kollu fil-pajjiżi differenti biex jagħmlu trasposizzjoni tal-direttiva u anke nixtieq ringrazzja l-kunsilli eh, din id-direttiva bil-fuqa fil-2006 daw il-kunsill mexxa l-proċess fis-summits eh, eh, kien hemm din is-sejħa għal din il-direttiva trasposizzjoni u nixtieq ngħid kemm konna pressjoni Nati biex xogħol li sar minna ħata tal izvezja meta aħna morna fl izvezja f'Settembru. U żgur li dawn taw eżempju lil ħafna nies il-mod kolus illi qegħdin jassikuraw l-awtoritajiet pubbliċi fuq kull livell fl izvezja qegħdin jifmu l-obbligu tagħhom Eh, biex jawtorizzaw dawn il-kompita servizzi li jkunu ġejjin minn pajjiżi oħra l-Unjoni Ewropea. Issa il-mistoqsija tagħna tal-lumi tiffoka b'mod partikolari fuq dak li aħna nqisu bħala l-aktar element importanti li wieħed irid ipoġġi fil-post malajra. Il-istati membri kellhom jgħaddu minn proċess ta' screening fil-leġiżlazzjoni tagħhom biex jaraw x'inhuma l-elementi ta' diskriminazzjoni. Imma il-trasposizzjoni f'Diċembru ta' 28 huwa l-bidu ta' proċess fejn jitneħħa dan ix-xkiel għax issa il-pajjiżi ridu joħorġu b'lista ta' proposti irridu jneħħu anzi irridu jabtu lista ta eh, l ostakoli li huma jridu jiġġustifikaw. Issa irridu naraw kif eh, eh, l-istati membri l-autoritajiet differenti ridu jaraw ehm, xinu xinija din il-lista ħna din nisegguh dan il-proċess u naraw kif il-komissjoni se proċedi kif qed tagħti l-appoġġ tagħha għal dan il-proċess u nixtieq nassikurakom li dan mhuwiex proċess ħajsir minn wara l-kwinti eh, għax uh, l-organizzazzjonijiet, il-kumpaniji jridu jkunu jafu kif qed jitmexxa dan il-proċess, għan irdu naraw din il-lista tal-regolamenti u uh, statuti internali li l-istati membri differenti jridu jżommu u mbagħad hemm l-aċċess u l-informazzjoni għal proċeduri permezz ta' teknoloġija elettronika, il twaqif tal-punti eh, ta' kuntatt uniċi, single point of contact, li stati membri jridu eh, jkollhom din informazzjoni, jridu jkun hemm l-aċċess għal negozji biex ikunu jistgħu jikkummerċjaw permezz ta' dawn is-sistemi. Jridu jkollna dawn is-sistemi fil-post u importanti ħafna dawk huma l-mistoqsijiet tagħna llum aħna e, qed induru lejn is-Sinjura Ferrero Waldner nafu li mhux il-qasam tagħha ma żgur li hija ħadd irrispondina b'mod e, tajjeb ħafna. E, u wieħed irid jifhem il-perspettiva tal kumitat tagħna għalina dan u għal-bidu ta' proċess fil-ħames snin ġejjin ta' monitoraġġ u Eh, li ta' ta' l implementazzjoni ta' din id-direttiva fil-pajjiżi eh, membri differenti nixtieq ngħid li Cecilia li li fil-rapport il konsil Kompetittiv eh, nota fil-Komissjoni li jider li xistati membri li pen politiku ta', ta, din l-implementazzjoni fil-fat ma sarx fil-fat f'xi pajjiżi membri dan mhuwiex tajjeb. Aħna rridu li niksbu l-benefiċċji u rridu għom issa dawn il-benefiċċji. Grazzi, Sur Har. Eh, grazzi u issa indu l-lower għal Sinjura uh, eh, Malstrom. Grazzi. Sinjura President, nixtieq nirringrazzja Malcolm Harbour u anka lill kumitat Imko tal qajjimtu din il kustjoni importanti ħafna, dibattitu importanti ħafna kif għal sur Malcolm Harbour eh, din hija direttiva ta' servizzi importanti ħafna su interna Eh, eh, tikkostituixi xi 70% tal-impjieg fl-Unjoni Ewropea u għalhekk tkun importanti ħafna tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea però eh, kif semma għadna ma rajniex dan il-moviment ħieles ta' servizzi u għadbaq ħafna sir biex inneħu l-iskil u jkonna l-facilitazzjoni ta' dawn is-servizzi għalhekk hija importanti ħafna din id-direttiva ta' servizzi u li din tiġi eh, trasposta sa' 28 ta' Deċembru il-Komissjoni u ukoll trid tassikura li qed tiġi implementata b'mod eh, tajjeb u fisem il-Kunsill nixtieq eh, ngħid eh, nirrispondi naqra l-mistoqsija tal il-Kumitat l-ewwel net l-screening tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li kontribwixxa l-implementazzjoni fuq livell nazzjonali biex jitneħħu il-problemi li għatu jagħmlu xkiel għall moviment ħieles tal-servizzi biex jitneħħu id-diskriminazzjoni titneħħa diskriminazzjoni determinazzjoni u rridu eh, eh, nżommu f'moħħna però il-proporzjonalità jekk irnexxina nimplementaw din il-ħaġa eh, ħajet naqas ir-red tape u l-burokrazija u l-stati membri jistaw jamlu rapporti taħħom dwar dan l-screening, jistaw dwar il-single point of contact daw irġaraw l-ewwel il-tiġijiet tal-kumpaniji involuti issa ħajkun hemm eh, servizzi anka fuq l-internet biex wieħed eh, jikkuntatta l-awtoritajiet din hija xi ħaġa naqra iktar diffiċli biex tinkiseb irridu sistema aktar moderna. Eh, Il-Presidenza Svediża ħad titkellem il-ġimgħa d-dieħla fuq e-governance u l-istati membri qed jingħataw l-appoġġ mill-Komissjoni anke saru seminar biex eh, jitalmu minn xulxin biex eh, ikun faċli li wieħed juża dan is-servizz. Eh, il-kwistjoni oħra il-lingwa l-possibilità li wieħed li jkun jista' jinvolvi ruħu f'lingwa li mhijiex ta' dak l-istat membru. Nisperaw li kull stat membru ikun jista' jipprovdi aktar mill lingwa waħda biex ikun jista eh, joffri dan is-servizz qabel is-swieq u jagħti overview tal-servizzi u tax-xogħlijiet li qed isiru. Issa l-imkaw kien qed jistaqsi dwar jekk it-trasposizzjoni u x'se sessir fi żmien isperaw li dan is-seħħa. is seħħa l-istati membri supposta jkunu fil-pozizjoni li leħu ma data ta' skadenza l-aktar sfidi gbar li għana qoddimna huma il- Eh, minħabba li eh, dinja komprensiva ħafna din id-direttiva hemm ħafna aspetti mhux biss leġislattivi biex nifaċilitaw il-kooperazzjoni. Dawn l-istrutturi suppost se jagħmlu l-amministrazzjoni aktar effettiva, aktar moderna, imma irid iż-żmien biex dan seħ qed isir screening ta' leġislazzjoni f'ħafna oqsma, dan huwa xogħol kbir u biex qed isib is soluzzjoni jiet ta' ċertu problemi jirrikjedi ħafna x xogħol u kulħadd irid tkun jaf x'inhu rwol tiegħu rrit isir taħriġ. U u l-istabiliment it-twaqif ta' daw is-single point of contact li huwa importanti ħafna u li daw ikunu jaħdmu meta jitwaqfu. Issa dwar l-involviment tal-stakeholders interessati, ovvjament din hija importanti ħafna li daw kol interessati ikunu jafux x'qed jiġri u anka biex jikkomunikaw il-vantaġġi għal ċittadini u għal sidin tal-negozji u anka biex jagħtu l-opinjonijiet tagħhom dan id-dialogu kien ta' importanza ħafna kbira. E, anka dawn interessanti kunu involuti fi negozjati hemm ħafna pajjiżi wkoll e, fejn e, intalbu l-opinjonijiet tal-pubbliku U eh, Alex, Signora President, nirringrazza l-Parlament tal-interess li kellhom f'din id-direttiva u l-implementazzjoni tagħha anka biex intlaħaq ftejjim sar ħafna xogħol u nirringrazzakom tal qed tagħmlu pressjoni fuqna biex aħna naraw li fl-istati membri qed isir dak li għandu jsir. Aħna lkoll naqblu li din id-direttiva għandha tiġi implementata fi waqta u hija importanti ħafna minħabba anka il-kriżi ekonomika għax se jkollna qodda ġdida biex tejna noħorġu minn din il-kriżi u nħarsu lejn tkabbir ekonomiku u niġġeneraw aktar xogħol. Grazzi. Floor is yours, Commissioner. Grazzi, Komissarja Kjoġbok. Signora President, President eh, tal-Kunsil, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropew għal din id-domanda orali b'mod partikolari fisem il-kollega tiegħi s-Sur Mekrivi dwar l-istat tal-implementazzjoni ta' direttiva tas servizzi ftit inqas minn xarejn qabel data ta' skadenza tal-implementazzjoni naħseb li dan huwa żmien tajjeb ħafna biex nanalizzaw ix-xogħol li sar sissa u biex forsi wkoll naraw x'tfadal isir. Id-direttiva tas servizzi hija waħda mill-iktar inizjattivi importanti adottati f'dawn l-aħħar snin. Għandha potenzjal importanti biex neħi l-ostakoli tal-kummerċ fis-suq intern u biex timmodernizza l-amministrazzjonijiet pubbliċi kif ukoll implementazzjoni issir iktar waħda importanti din il-kriżi ekonomika preżenti aħna lkoll fuq din il-ħaġa fil-Parlament Ewropew b'mod partikolari fil-Kumitat tal-Imko kien hemm rwol importanti mhux biss biex kellhom rwol importanti mhux biss biex jadottaw iżda wkoll biex napprezzawh Napprezza wkoll ix-xogħol li għamiltu intom u x-xogħol tal-Istati membri biex jimplementaw id-direttiva min-naħa tagħna. Il-Kummissjoni għamlet eh, dak li qalet biex tiffaċilita l-proċess kif diġà ntqal. Aħna ħadna bis-serjetà tal-bit tal-Istati membri għal assistenza teknika u wkoll għamilna dak kollu li nistgħu u tajna r-riżorsi biex nappoġġaw dan ix-xogħol. Kien hemm iktar minn 80 uh, eh, laqgħa bilaterali fl-istati membri kollha u gruppi tal-esperti jintaqgħu ġewwa Brussell uh, aktar minn 30 darba f'dawn l-aħħar eh, snin. Però l-implementazzjoni hija fidejn l-Istati membri biex jagħmlu trasposizzjoni ta' direttiva ta' servizzi. Din kienet ta' sfida għaliex tinvolvi proġetti kbar ħafna bħal pereżempju il-punti uniċi ta' kuntatt kif ukoll ir-semplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni li għandha x'taqsam ma' servizzi. Kienet ta' sfida wkoll għaliex kienet tinvolvi eh, koordinazzjoni intensiva fil-livelli kollha tal-amministrazzjoni fuq eh, livell lokali, reġjonali u nazzjonali. Allura fejn ninsabu llum? iktar minn nofs istati membri jidru f'pożizzjoni li jistgħu jiksbu l-implementazzjoni ta' servizzi direttiva ta' servizzi qabel l-2009 fil-bidu tal-2010. Xi stati membri ser ikunu ħafna iktar tard. Dan mhuwiex sodisfaċenti b'mod partikolari għas ċittadini u għal negozji li jridu jagħmlu użu mid-drittijiet tagħhom fis-suq intern għal-kem situazzjoni miex stramba meta komparata ma' direttivi oħrajn ta' suq intern xorta waħda hija xaġa importanti. L-istati membri ħafna iktar minn għal-direttivi oħrajn iridu jindirizzaw ħafna kwistjonijiet legali u prattiċi. U minħabba fek aħna nistennew li niksbu riżultati bidu fil-bidu tas-sena d-dieħla. Jena nixtieq nirrispondi iktar fid-dettall għad-domanda tagħkom. Madwar l-istati membri kollha temmew il-proċess ta' screening ta' leġizlazzjoni nazzjonali u għadhom qegħdin jaħdmu. L-screening ikkontribwixxa għal transpozizjoni effettiva ta' direttiva, però dan huwa xi ftit diffiċli biex jiġi assessjat dan l-istadju il-data ta' skazenta ta' trasposizjoni għadha ma skadiċ u xi stati membri għadhom ma sottomettew xi tibdiliet leġislattivi tagħhom lill-Kummissjoni. Però screening huwa importanti ħafna biex nassiguraw li ikun hemm li s-suq intern ikun eh, kompetenti mal-leġizlazzjoni fi rigward tal-punti ta' kuntatt uniċi u għacħar li xistat ħafna stati membri ser kollom soluzzjonijiet eh, konklużi fi rigward ta' dawn il-punti uniċi ta' kuntatt dawn mhux ser ikunu perfetti, però seri kollom seri formaw bażi solida li stati membri jridu jkomplu jiżviluppaw u jaġġornaw il-punti uniċi ta' kuntatt li iridu jisiru e-government centers sa dak iż-żmien. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni taqbel mal-importanza li niprovdu eh, eh, iktar informazzjoni u proċeduri permezz tal-punti ta' kuntatt uniku, mod partikolari dawk relatati ma' drittijiet tal-ħaddiema u tassazzjoni. Il-konsumaturi jridu jkunu konxi ta' situazzjoni, però kif tafu din jiex mandatorja taħt id-direttiva. Aħna nistennew, Sur President, li bħala il-punti tal-kontat uniċi jiġu konsolidati u joffru l-informazzjoni. Xi stati membri diġa qed jippjanaw jagħmlu dan. Fir-rigward tal-implementazzjoni tad direttiva fil-qasam tal-servizzi soċjali u kif dawn jiġu koperti jidher li ma kienx hemm problemi f'dan ir-rigward. Id-direttiva tinkludi mekkaniżmi fir rigward tal-ispeċifitajiet ta' dawn is-servizzi li jtieħdu konsiderazzjoni. Finalment, Naħseb li huwa ċar li l-stakeholders kellhom rwol importanti ħafna fil-proċess tal-implementazzjoni. Huma segwew l-isforzi tal-Istati membri u kienu involuti fl-implementazzjoni b'modi vari u aħna ser nassiguraw li l-stakeholders ser jiġu konsultati is-sena d-dieħla waqt l-evalwazzjoni tar-riżultati eh, għal daqsan tridu nsibu metodu biex nkunu nistgħu nassiguraw li din il-konsultazzjoni tiġi immirata u tkun konkreta. Finalment, sur President, ħafna stati membri kellhom konsultazzjoni miftuħa fuq eh, l-abbozz tal-implementazzjoni tal-leġizzazzjoni waqt il-proċess leġislattiv. Xi organizzazzjonijiet tal stakeholders organizzaw surveys regolari mal-membri tagħhom fuq l-istat tal-implementazzjoni. Irridu ngħidu li huwa importanti li dan nkunu onesti u realistiċi fl-istadju tal-proċess. Ħafna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 Grazzi ħafna. Grazzi komissarju tal-istqarrija tijak u issa għanna il-kellima individuali fissem il-gruppi. Naddu l-ewwel sur xvab għazoċ minuti. President, kollegi. Aħna għadna kif smajna stqarriet mill komissjoni u mill konsil u ma jħedġuna, jinkoraġuna l-Europa edha tafaċċa kompetizzjoni globali, specialment fil-qasam tal-servizzi u rridu niddefendu l-pozizjoni tagħna. Jekk inħarsu t t-ħejjija ta' din id-direttiva fil-Parlament, e, il-parteċipazzjoni enormi tal-membri tal-Parlament, jekk inħarsu lejn l-istorja ta' din id-direttiva, allora wieħed iħoss li e, ħossu inkoraġġat meta wieħed jisma' li t-tazza hija nofsa mimlija kif qalet il-Kummissarju. Nixtieq ngħid li rappresentant tal-Kunsilli li l-Parlament mhux biss kella rwol sissa ma se tkompli taqdi rwol tagħha fil-futur u għal din raġuni aħna għamilna din il-mistoqsija lilkom qabel ma naslu għall iskadenza ta' traspożizzjoni bħala membru eh, tal-Unjoni Ewropea biex nistaqsu jekk din il-mira eh, eh, iex se tiġi miksuba eh, jekk se jkun hemm trasposizzjoni sħiħa fuq dak li għandu x'jaqsam mal-IPP aħna se niżguraw li se nagħmlu kull ma nistgħu biex din il-mira tiġi sodisfatta kif se tiġi evalwata min-naħa tal-ċittadini ħaddima u service providers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 Eh, palissa eh, li jaffetwa il-direttiva ta' servizzi. Anki fuq dak li għandu xieqsam mal-ambitu ta' direttiva, aħna sen eh, nżommu linja ċara fil-futur fuq sentenzi tal-orti u l-interpretazzjoni taħħa ta' trattati, il-priorità tiġi motija li ċittadini u mux l-interessi tal-istati membri kif jaħseb kultant il-Konsil u anki l-iżviluppi elettroniċi aħna a favur ta' dawn l izviluppi però importanti li nizguraw li fl-aħħar mill-aħħar il-service providers jistaw inaqsu l-burokrazija u jistaw jiżguraw proċeduri semplifikati anki online. Dana sej seħ jew dawn il-ħafna home pages se jizgoraw li se jkunem eh, tweġibiet ċari u qed nibnu aħna xkielu ħitan puntiħor, il-Parlament meta jitkellem fuq id-direttiva u jitkellem fuq il-sistema ta' informazzjoni, dan is-sistema għandu jgħin li stati membri fit trasposizjoni ta' direttiva u nittama il il-Kunsill intkom tamlu kull ma testaw biex tiżguraw li din id-direttiva tista' tidħol fis-seħ sal-31 ta' Diċembru ta' din is-sena. Grazzi. Grazzi, Sur Schwab. Inti użajt il-ħin tiegħek kompletament għal daqstant ma nistax nħallik tuża issa l-proċedura tal-blue card. Isur Gebhardt tal-SD. Grazzi President. Jiena kontenta li nista nitkellem fuq dan l-argument illum lum punt ċar issa aħna fil-Parlament żgurajna illi hemm kompromess tajjeb fuq din id-direttiva ta' servizzi. Dan il-kompromess huwa bbażat prinċipalment fuq il-garanziji għal liġi soċjali tal-xogħol u l kwissjoni tal-kunsens fuq il-direttiva ta' servizzi ta' interessi ġenerali. Emma eh, hemm xi kwistjonijiet li ma ġewx eh, mwieġba jena nħoss li tkun ħasra illi huwa veru dak li smajna minn eh, imkien differenti li hemm fil-fatt stati membri illi fit-trasposizzjoni tad direttiva qed jużaw il kwestjoni ta' trasposizjoni biex jattakkaw id-direttiva fil-fat, biex umbat dawn il-drittijiet tal-ħaddima mumiex qed jiġu rispettati kif għandhom fid-direttiva tas servizzi. Mhix kwistjoni biss ta' kondizzjonijiet ta' xogħol. F'ċerti stati huma kwistjoni wkoll ta' definizzjonijiet li qed jerġgħu jiġu definiti jew limitati, hemm stati membri wkoll li ġustifikazzjonijiet dubjużi biex jizguraw illi il-salvagwardi soċjali mux qed jiġu implementati hawnhekk kif għandhom stant il-gwida, il-manual tal kombizzjoni ma kienx utli għax wera Eh, eh, triq il-ħazina u l interpretazzjoni ma nħossux li għatajba dawn l eżempi li għadni kif semmejt juri kemm huwa importanti li kolna għafas legali għas servizzi ta' interess ġenerali ekonomiku biex id-drittijiet soċjali u drittijiet tal-ħaddima jiġu rispettati. Eh, xejn iktar ma jista' jkun suffiċenti. jiena nishtiq nkun naf eh, fi trasposizjoni eh, l-istati membri kemm eh, il-partit interessati, l-unions u servizzi soċjali ġew ikkonsidrati. Jina għadni ma smajċ risposta għal din il-kwistjoni u għandi bżon nisma risposta tajba. Grazzi. Jürgen Kreutzmann, President, Signori, il- tweġiba tal-Kummissjoni miex inkoraġġanti kif qal is-Sur Xvab. Il-kontrarju huwa diżappunt. Meta niġu għat traspożizzjoni il-50% huwa programmat, però l-50% liħor mxewx il-qoddim. Ek naħseb fuq il-Germania, l-istati federali individuali huma responsabli għat trasposizjoni u fil reġun tiegħi fit-tieni ta' settembru jiena kont presidenti għal presidenti għall-ewwel qari ta' trasposizjoni u testaw timmaġinaw li dan huwa impossibbli li jiżguraw it-trasposizjoni qabel iskadenza. U nimmaġina li situazzjoni hija simili f'stati membri oħrajn, f'stati membri oħrajn. Issa, Kif se ssir it Meta nħarsu l-artiklu 32 u il-ħtieġa e, il-ħtieġa li hija miktuba mek u l-fatt li mandux ikun hemm dewmien bla raġun jew diffikultajiet Ah, jiena ma naħsibx nista' jirnexxinna nitlu qabel l-iskadenza u il-punti ta' kuntat u il-ħiliet lingwistiċi għandhom dawn il-ħiliet l-amministrazzjoni eh, se jkunu kapaċi jaffaċċaw dawn l-sfidi. Aħna niddubitaw ħafna. Il-komitat għandu eh, verament eh, jistaxi li ma pajizi li edin l-ura eh, u li mumma dawk il-50% tal-istati membri li edin miexin sow u għanna nassumu u koll illi forsi nistaw namlu moratorja anke għal dawn il-pajjiżi. U jina naħseb li fl-ewwel ta' jannar ta' sena diħla din id-direttiva ma tkunx lesta traspożizzjoni fil-maġġoranza tal-pajjiżi u din se tkun problema kbira. Anke jekk dawn il-pajjiżi kellhom erba' snin għad dispożizzjoni, din hija konklużjoni ta' diżappunt kbira. Kbir. Grazzi sur Kreutzmann, issa hemm sur Ximanski għal minuta. Signori, nixtieq nkun naf x'kien l-impatt tal-kriżi fuq l-implementazzjoni tad-direttiva. Fil-Polonja kien hemm ħafna diffikultajiet anki fi trasposizzjoni. E, dan huwa bażat ħafna fuq livell ta' libertà fil-negozji e, tal-ospitalità, tal-hotels, tal-small arts and crafts l-attività kienet ibbażata fuq il-kompożizzjoni. Il-kompromess li sibna fl-2006 assuma li dawn ċerti osma mux se jkunu koperti mid-direttiva, nixtieq nistaqsu aħna x'se jiġri issa ġi assunti li kellu jisir xogħol leġislativ iħor fuq servizzi fuq l-użu pubbliku. Għal dastant Eh, fil-klim tal-Kommissjoni li tajt li tazza ja nofsa mimlija. Eh, se jkun hemm tazza oħra mbagħad wara di eh, sur Ċimanski. Eh, Grazzi Sur Ċimanski, Sur Svensten għal minuta. President, il-kompromess li tlaħaf fil-2006. Il-soċjalisti irtiraw it-talba li jkunem inklużi aspetti soċjali li, li kollon priorità dawn l-aspetti fuq il- E, e servizzi ta' interessi ekonomiċi. E, Dinja ħaġa li sur Harber saħaq fuqha. Aħna smajna minn il-Kummissjoni e, li kien ċar ħafna li f'sitwazzjoni ta' konflitt bejn il-standards ta' xogħol differenti fl stati membri differenti, il-headquarters tal-komp tal-kumpanija eh, hija e, ta' importanza kbira. Il-Kummissjoni faslet linji gwida li qalet li il-kumpanija li qed tagħti servizzi m'għandix bżonn li kollha rappreżentant permanenti f'dak il-pajjiż biex bekk eh, u bekk il-trade unions mhux se jkollhom kontraparti ma' min jinnegozjaw il-deċizjoniet, il-sentenzi tal-orti u koll għalet illi il situazzjoni tista' timxi kif, kif ġadri ġatis dina e, għarqet il-situazzjoni. U importanti li natu protokoll legali ċar fit trattati fejn id-drittijiet ta' trade union soċjali għandhom priorità fuq il-libertà tas-suq. Grazie. Grazie. Issa naddu għal membri oħrajn, żewġ minuti kull wieħed, sinjura komi. Zutto la direttiva. Grazie President, l-onet direttiva ta' servizzi għall-Europa huwa irfinar ta' tri u destinazzjoni ħarija li ntemmu s-suq intern u biex namlu biex nkunu nistaw nifacilitaw l-iskambi interni tal-Unjoni Ewropea biex nipermettu anki l-amministrazzjoni jkoordinaw l-isforzi u aħjar ukoll biex inaqsu l ispejs ta' transazzjoni bejn operazzjoni differenti u transazzjoni differenti bejn stati differenti. Li narmonizzaw il-kontenuti tal-proċeduri amministrativi u li faċilitaw il-libertà ta' eh, stabiliment eh, minn stati membri oħrajn ifisser jisser automatikament li se niżviluppaw l-tkabbir u anki nistimulaw dan f'periodu partikolari ta' kriżi. Id-direttiva ta' servizi li tagħhom il-Parlament Ewropew mill-Kunsill 12 ta' Deċembru 2006 issa hija eh, eh, kompletament fil-istrateġija ta' Lisbona. Eh, li hija adattata għas situazzjoni ta' kriżi li l-Europa għaddit minnhom fl-hawn aħħar disa' snin. U l lan ewlieni kien illi l-ekonomija Ewropea issir l-iktar ekonomija kompetitiva fid-dinja però bbażata fuq l-arfin. Il-kriżi ekonomika li minna issa hija u li l-Unjoni Europea bħalissa qed tafoċċa ta' tafaċċa eh, istituzzjonalment eh, billi anki eh, tikkoordina l-intervenzjonijiet differenti fi stati membri differenti hemm bżonn li jkun hemm applikazzjoni akkurata, preċiża tal-direttiva tas servizzi. L-iskadenza ta' 28 ta' Deċembru tal-2009 għat trasposizzjoni ta' direttiva servizzi għal daqstant miex biss indikazzjoni tal-momenti li bħalissa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 Kummissarju, eh, kollegi, mill-adozzjoni u mill dibattiti imqajmin li eh, kienem fuq direttiva ta' servizzi, eh, issa wasalna fl-aħħar fazi tal-trasposizjoni. Fuq dak li għandu xaqsa ma' dispożizzjoni tal-artikolu 2, esklużjoni ta' servizzi soċjali mill-kamp mm, ta' applikazzjoni, jena nixtieq nagħmel mistoqsija l ajnuna li natu għal nis li għandhom bżon. Eh, dawn um kolla affarijiet li ridu niġu irridu eh, ninkluduhom. Eh, interpretazzjoni limitativa tista' ġustifika anki li dawn is-servizzi jiġu inklużi. Il-fatt li dawn is-servizzi huma esklużi huwa importanti ħafna ja garanzija għal ċittadini Ewropew eh, tal-ħarsin tal-mudell soċjali Ewropej. Nittama li eh, ċerti stati fostom Franza mhux se approfittaw ruħhom biex jimmodernizzaw is-servizzi soċjali bil-pretest li ikunu qed jarmonizzaw l-direttiva Ewropea. Għal daqstant il-kwistjoni tal interessi ġenerali turi anki li hemm bżonn ta' norma speċifika e, illi ma nix namluhom dina eh, lejn servizzi, direttiva ta' servizzi. Issa ngħaddu assur tun und Hohenstein, żewġ minuti. Grazzi, President. Trasposizjoni xirqa ta' din id-direttiva fuq is-suq intern ta' servizzi hija e importanti mhux biss għall-intraprizi Ewropej illi jaħdmu fuq dan is-suq, imma anki għal konsumaturi L-eżempju ta' direttiva servizzi illi tiskadi issa li kienet kella skadenza ta' tliet snin, li kien kienet skadenza twila ħafna, nistaw najdu li għal dawn il-pajzi membri, il-maġoranza ma omx jitrasponu din id-direttivu. Dan juri li hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni eċċellenti bejn pajzi membri u l-istituzzjoni Ewropej biex inkunu nistgħu nirrispettaw dawn l-iskadenzi fil-pajzi membri kollha. Issa f'din id-direzzjoni eh, sejri ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kommissjoni ta' Ġunju ta' din is-sena fuq l-istrumenti għal biex intejbu it-ħaddim tas suq intern. Jiena naħseb illi f'dan il-proċess ta' implementazzjoni rridu namlu sforz akbar u għal din ir-raġuni fir-rapport fuq it-tabella tar riżultati fuq is-suq intern jiena niproponi inizjattiva li noħolqu forum fuq is-suq interni li jiġbor ir-rappreżentanti eh, tal-istituzzjonijiet Ewropej tal-pajjiż l-Istati membri u anki suġġetti oħrajn li huma interessati f'din il eh, dan is-suġġett biex ikun hemm impenn eh, iktar determinat għal din it-trasposizzjoni. U biex garantixxu li din id-direttiva tiġi applikata nittama li s-suq intern se jkun skambju ta' informazzjonijiet u esperjenzi bejn pajzi membri u bejn l-istituzzjonijiet eh, f'waqt it-traspożizzjoni tagħha. Dan il-forum għandu jikkonċentra ruħu fuq kwestjonijiet ta' suq intern, fuq dak li għandu x'jaqsam ma' tħaddim ta' dan is-suq intern, eh, ċittadini tagħna għandhom ikunu iktar eh, għandhom ikunu iktar interessati fuq dan is-suġġett. Ġew imqajmin problemi oħrajn fuq it-traspożizzjoni trasposizjoni ta' din id-direttiva. Nixtieq nagħmel mistoqsija l pajjiżi membri ippruvaw jagħmlu kooperazzjoni mal-Kommissjoni irnexxielhom f'dan il-proċess ta' trasposizjoni illi, jimxu skont rakkomandazzjoni tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni qiegħda tfittex soluzzjoni ġodda qiegħda tisfrutta l-istrumenti kollha a dispożizzjoni biex tgħin il dawk il-pajjiżi membri illi eh, għandhom xkiel u waqt din it-trasposizzjoni hemm idea ġodda, grazzi. Issa imiss e, fisem il-grupp SND is-Sur e Grek. Sur President, huwa ta' tħassib li l-kuntatti li nagħmlu sikwit mal-awtoritajiet lokali għall-inqas ġewwa pajjiżi jikkonfermaw li ħafna minnhom għadhom fil-għama dwar xemm jistennijom meta tibda titħaddem din id-direttiva. B'mod ġenerali ftit hemm għarfien dwar il-liġi eżistenti tal-erba' libertajiet. Jidher ukoll li hemm nuqqas ta' informazzjoni għal dak kollu li għandu x'jaqsam mal-liġijiet u regolamenti dwar is-servizzi finanzjarji is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika u s-servizzi tat-trasport. jidher ukoll li jista' jkun hemm problemi biex l-awtoritajiet jissimplifikaw il-proċess amministrattiv u biex jarmonizzaw ir-regoli tal-kummerċ u tal-liċenzji oħra. jeħtieġ għalhekk li l-kummissjoni tieħu aktar inizjattivi biex tgħin b'mod immedjat u dirett lill-awtoritajiet lokali u reġjonali. fundamentali wkoll huwa li l-parlament ewropew jibqa' involut fil-proċess anki wara d-direttiva tiġi implementata jekk verament nixtiequ li l-implementazzjoni tirrifletti b'mod effettiv dak li kien ġie maqbul fil-parlament. Esor Liberatski għal minuta. President, komissario, f'din il-fazi ta' recessjoni għanna nimiraw għal posti ġodda ta' tampik fil-moment ta' kompetitività u fitna istal prezziet għanna għal dastant nofru iktar vantaġġi li ċittadini dana namluħ bil-trasport u il u bit-trasport. Eh, nitkellmu fuq eh, professjoni differenti, il-ħaddi, il-bennejja, il-barbiera, għandhom sempliciment eh, dritt li jisfruttaw il-ċirkolazzjoni libera ta' servizzi. E, il-normi bat il-pratika, hemm differenza bejn dak li jiġri fil-pratika u dak li hemm fil-liġijiet. Per eżempju, kien hemm fornar li rrit jagħmel servizzi u u kellu intervjeni l-istat u dawn huma eh, eh, prassi li ma nistawx naċċettaw. Et eh, jinaħt li dawk il-pajizi membri li għadhom ma trasponewx il-direttiva ma semmejnijomx, għalix ma nix nsemmuhom, minn huma dawn il-pajizi membri wara kollox, hemm bżonn nimmonitaraw it-trasposizzjoni tal-pajizi membri fil-pajizi individuali. Grazie. Köszönöm, Liberacki úr. A következő 5 percben catch the eye Eh, eh, módszerrel. Grazie ħafna, Sur Liberaski, sanna ħames minuti tal-KHDI, għaw ħafna minn talab il-mikrofonu, imma jinħanati ħabbis l-ħames personi. L-għennet? Isur Hanslik, is-sinjura Hanslik, skużawni. Grazie ħafna, President, Komissarju. Jiena naqbel ma dak li intqal dwar id-direttiva tas servizz li din hija waħda mill-atti leġislattivi l-aktar importanti ta' dawn ta' dan iż-żmien riċenti u l-implementazzjoni ta' din id-direttiva hija xi ħaġa importanti ħafna. Eh, l-aħħar li ħdimt Jina fuq din id-direttiva naf kemm sforzi saru fir-rigward tagħha u jina lek nappoġġa eh, bisħieħ din id-direttiva u din eh, nkompli ngħidha jien anka lil-sidin ta' negozji meta nkun qed niddiskuti magħhom għax opportunitajiet eh, li lilhom omu l-ekonomiji tagħna u din għalek issa jkollha effetti tanġibli jekk din tiġi implementata fil-waqt u b'mod tanġibli fl-istati membri differenti. Għalhekk jiena nissieħeb ma dawk li ntqal mill-kalima eh, kollha ta' qabli li qalu li din għandha tiġi implementata mill-aktar fis possibbli jiena fil-fat edha insegwi b'interess l-implementazzjoni ta' din id-direttiva fl-istati membri ħafna anka f'pajjiżi għada qed tiġi implementata u nispera li r-riżultatu r riżultati pożittivi narawhom mill-aktar fis possibbli. Grazzi ħafna. Jgħid il-President il-kelma li uh, miss is-Sinjura Hastik. Grazzi ħafna, President il-modell nordiku tal-xol suq u bazzat fuq uh, eh, l-imsiħba eh, bl-inklużjoni tal-imsiħba soċjali u eh, din um, u jina għalhekk hija kuntenta dwar din id-deċiżjoni dwar l-implementazzjoni tal din id-direttiva u li din tgħid li għandu jkun hemm anke collective agreements li e, jimxu skont leġiżlazzjoni e, nazzjonali fl-Iżvezja din id-direttiva għajmet dibattitu dwar jekk huwiex possibbli li wieħed imponi kondizzjonijiet fuq il-mini provdi servizzi. Il-kwistjoni il-mistoqsija minkejja din qed tipprevjeni lil pajjiżi milli jagħmlu kondizzjonijiet fuq dawn il-kumpaniji tal-servizzi eh, dawn jistgħu jagħmlu negozjati ta' ftehim tagħhom. Grazzi ħafna. Signora Figueiredo. Grazzi. President. Ma nistawx ninsew l-implikazzjonijiet żejjed ta' trasposizzjoni ta' din id-direttiva dwar servizzi u liberalizzazzjoni ta' servizzi f'ċerti stati membri. Mod partikolari fejn kondizzjonijiet soċjali huma fraġli. Dan jagħmel is-sitwazzjoni tal-kriżi ħafna iktar serja. Noqdu attenti f'ċerti stati membri għaliex jekk ma jtaħdux miżuri neċessari biex il-drittijiet tal-bniden, drittijiet tal-bniedem, drittijiet tal-ħaddiema, skużawni, soċjali fi eh, il servizzi pubbliċi, jista' jkollna problemi. Problemi akbar. Liberalizzazzjoni sa twassal għal iktar qatt, povertà u inugwaljanza fost l-iktar dajfa fis-soċjetà U allura f'dan iż-żmien ta' kriżi miżura essenzjali hija li it trasposizzjoni ta' direttiva fuq il-liberalizzazzjoni tas servizzi. Irridu studju speċifiku fuq l-impatt soċjali ta' direttiva u l-implementazzjoni. Grazzi ħafna. Is-Sur Kelly. Grazzi. Naħseb, Sur President, il-Kumitat IMCO għandu jiġi ringrazzjat tal-li semma din kwistjoni ferm eh, importanti tal-implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi mod partikolari l-kriżi ekonomika li qegħdin fiha m'għandix titħalla li tintuża minn pajjiżi jew eh, negozjanti fil-rigward ta' protezzjonizmu. Minna l-oħra, dan jista' jkun eh, magna importanti għal il-kupru ekonomiku kriżi kieku kienet tkun ħafna iktar għal fl-Irlanda kieku ma kienix il-kapaċità u l-faċilitajiet tas suq intern. U kol fatt li ftaħna il-frontieri għal iktar kompetizzjoni dan wassal għal konsegwenzi tajbin bħal per eżempju iktar kompetizzjoni u innovazzjoni. Dina xi ħaġa lura li jena nappoġġa 100% u nixtieq ngħid li huwa tajjeb li għaw xaħat li qed jgħid xi ħaġa tajba dwar il-Kummissarju Mekrivi li huwa ħabib tiegħi għalkemm jiġi minn familja politika differenti. huza s-sulu madam Andris Barda Josefa. Grazzi, il-kellim li miss, il-kellim li miss, sekjoġbok? Kumsarju din nitkellmu dwar direttiva ta' servizzi din kella lan li tkopri l-erba eh, libertajiet fil-proġett eh, eh, Ewropew. Diġi ta' dottata tliet snin ilu u l-istati membri kellhom jadottaw din il-leġiżlazzjoni u jineħu l-ostakli. Issa irridu noqogħdu attenti tal-pożizzjoni min għamil trasposizjoni u min m'għamilx u kif U nista' nistaqsi l-Kummissjoni jekk għandix bżonn ta' ċertu armonizzazzjoni u jekk iva qegħdin tfass tippjanaw li jkun hemm proposti leġislattivi fuq din eh, direttiva ta' servizzi li ferm importanti biex normalizzaw is-suq u wkoll id-drittijiet tal-konsumaturi tal-ċittadini u tal-ħaddiema. Grazzi. Grazzi ħafna. Nikkonkludu hawnhekk il-KGDI. Issa nixtieq nagħdi l-kelma l-Ministri ministru Malmstorm biex tatina risposta ta' ħames minuti għal dawn id-domandi. Nirringrazzjakom tal-li għajimtu din il-kwistjoni ferm importanti naħseb li għaftejm ġenerali dwar l-importanza ta' direttiva ta' servizzi u mm, huwa urġenti li niprivaw nimplementaw mela kemm jista' jkun. Il-Presidenza Svediza, bħal Presidenti oħrajn fil-passat qed tagħmel dak kollu li tista' biex tipprova eh, tara li kollox jimxi sew u malajr kemm jista' jkun kena seminars, diskussjonijiet, sessjoni ta' formazzjoni u din kienet fuq l-aġenda biex nkunu nistgħu ninkoraġuha iktar. Fadal xarejn, xaru nofs propjament, ġifiri l-kwistjoni ta' mina għadu lura u tista' tinbidel għatfadlinna ftit żmien u lantana huwa kif ukoll tal-Kummissjoni li il-pajjiżi kollha ikunu implementaw id-direttiva sa 28 ta' Diċembru. Jista' jkun hemm xi dewmien ovvjament, però nafu li il-pajjiżi kollha qegħdin jaħdmu malajr kemm jista' jkun. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' kif e, ser jaħdmu il-punti ta' kuntatt dawn għadhom ma jeżistux għalissa. għan tagħhom huwa li jaħdmu b'mod effettiv u e, ikun mod faċli għall-utenti u joffru bżiet informazzjoni għall-konsumaturi għall-suppliers ukoll. L-istati membri u koll kollaboraw mal-Kommissjoni biex jgħatu l-informazzjoni li flettaw informazzjoni disponibli fil-lingwi kollha biex tiffaċilitaw situazzjoni għal ċittadini u għal konsumaturi biex bekk ikun jistaw jiksbu l-informazzjoni neċessarja. Xi stati membri wkoll qed jagħmlu dak kollu li jistgħu biex eh, jqasmu l-informazzjoni dwar id-direttiva wkoll hemm ftehim dwar logo komuni biex jiġi faċilitat eh, l-użu u n-navigar bejn websites differenti u l-punti ta' kuntatt. Xi stati membri għalkemm mhuwiex neċessarju ser jipprovdu informazzjoni dwar id-drittijiet ta' xogħol u e, direttiva ta' servizzi ma tinkludix ċertu punti u <coughs> ikolli najt li aħna qegħdin nanalizzaw is-sitwazzjoni Ikonna però nitkellmu dwar ċertu affarijiet nazzjonali iktar tard. Id-direttiva ta' servizzi hija importanti u din se tiffaċilita dawk li jipprovdu servizzi se tiffaċilita il-moviment ħieles ħajkun tajja għall investiment għat kabbir u għal xogħlijiet u għaċ-ċittadini. Iċ-ċittadini qegħdin jistennew li dan din titħol fis-seħ malajr kemm jista' jkun li ser tiffaċilita il-ħajja tagħhom. Hija responsabilità tagħna li nagħmlu dak kollu li nistgħu biex dan iseħ. Nixtieq nirringrazzja mill-dik il-Parlament mhux biss li kontribwi wisha għal deċiżjoni fuq eh, direttiva ta' servizzi iżda wkoll biex jaħdem bħala watchdog u biex jagħmel pressjoni fuq il-Kunsill u l-Kummissjoni biex bekk inkunu nistgħu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex kollox jkun f'postu. Però fadal ftit żmien u possibilment nistgħu wkoll niddiskutu dawn, dawn din il-kwistjoni ftit iktar tard eh, waqt il-Presidenza eh, Spanjola. Il-Kommissjoni però qiegħda tanalizza dan fid-dettall ukoll. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, Ministru Malmstorm. Issa nixtieq nagħdi l-kelma lis sinjura Benita Ferrero Wagner għal ħames minuti biex tirrispondi d-domandi. Membri tal-Parlament kif diġà edna qabel aħna ddiskutejna il-kwistjonijiet kollha li jappartjenu għall idea differenti ta' kwistjonijiet soċjali. Naħseb li għanna niddiskutu għamiva dawn l-affarijiet, pero rridu kol naraw li l-istat naraw kif l-istati membri implementaw jew kif ser jimplementaw ta' tal-informazzjoni li għadġa disponibli. Jider li qed naraw sissa li ħafna mill-istati membri, l-maġġoranza tal-istati membri ser jkunu implementaw kollox sala ħajta din is-sena jew sal-bidu tas-sena d-dieħla. Jiġifieri nistgħu ngħidu li ħafna mill-istati membri wkoll ser jaċċettaw li jkun hemm punt uniku ta' kuntat u kunu kol jistaw jaħdmu mal-obligi uh, amministrativi tagħhom. Jista' jkun hemm xi dewmien iva fil-qafas legali. U fir-rigward tal-proċess ta' review, xi stati membri użaw ir-review bħala mezz ta' kif jib simplifikaw il-proċeduri u għamlu xi tibdiliet stati membri oħrajn għamlu inqas tibdiliet. U l-ammont ta' tibdiliet ovvjament jiddependu fuq ħafna fatturi, bħal pereżempju il-qafas il regolatorju ġa eżistenti u koll organizzazzjoni interna tal-istati membri, għax xi stati membri huma iktar komplikati minn oħrajn. Ovvjament dan jiddependi wkoll fuq ir-rida tal-istati membri biex jissimplifikaw regoli u e, proċeduri. Fir rigward tal-kwistjoni ta' implementazzjoni xirqa il-kollega tiegħi Charlie McCreevy f'ħafna okkażjonijiet ġibet l-attenzjoni tal-kollegi fuq l-importanza tax-xogħol tal-implementazzjoni u huwa akkumpanja u għamil monitoraġġ tal-proċess tal-implementazzjoni fil-qrib ħafna mas-servizzi tiegħu. Kif qed qabel, iktar minn 80 laqa bilaterali mal istati membri kollha seħew u gruppi espert tal-esperti intaqgħu ġewwa Brussell iktar minn 30 darba fl-aħħar 3 snin. Allura aħna konna attivi ħafna f'dan ir-rigward u ser nikomplu nibqgħu insegwu xol xogħol tal-Istati Membri u ser nkomplu niprovdu assistenza teknika jekk l-Istati Membri kunu jixtiequ hekk. Però fl-aħħar huwa ċar li hija responsabilità tal-Istati Membri li jagħmlu x-xogħol u wkoll jibatu eh, eh, jallakaw eh, ir-riżorsi rridu nassiguraw li proċess ta' evalwazzjoni reċiproka permezza direttiva jiġi ntużat mod kostruttiv. Irridu wkoll nassessjaw il-kwalità tal-implementazzjoni tal leġizlazzjoni kif ġie mistoqsi diġà, irridu nagħmlu monitoraġġ tal eh, kif jaħdmu il-punti ta' kuntatt uniċi u kol nieħdu feedback mill-konsumaturi u minn in-negozji. Irridu wkoll induru lejn mekkanizmi ta' infurzar oħrajn f'każijiet ta' ksur. Però dan għandu kmini wis biex eh, niddiskutu. Issa dwar eh, l-SMEs, aħna tal-istess opinjoni tagħkom. Huma il-bażi ta' l-ekonomija Ewropea u dan huwa l-ofol ta' direttiva ta' servizzi għal da' din id-direttiva ser tagħti benefiċċju li eh, negozji kollha. Bħalissa, però l-SMIs liktar li jisir jibbenefikaw minna. Bħalissa l-SMIs għandhom problemi minħabba komplessità legali u allura id-direttiva tas servizzi ser tneħi dawn il-problemi, dawn l-affarijiet komplikati. Issa, Skont il-Kummissjoni, l-ebda stat membru ma qed tuża l-implementazzjoni ta' direttiva tas servizzi biex tnaqqas id-drittijiet tal-ħaddiema. Nixtieq ngħid dan biċ id-drittijiet tal-ħaddiema mhijomx affettwati mid-direttiva ta' servizzi u laqas jiġu trattati mid-direttiva ta' servizzi. Dan kien kompromess politiku miftijem mill-Parlament ġifiri minkom u mill-Kunsill. U finalment sul President il-Parlament Ewropew nixtieq nerġa' tenni dan kien fil-fatt siħeb ewlieni fl-istorja ta' direttiva ta' servizzi. Fl-aħħar tliet snin il-Kommissjoni indunat li intom għandkom tkunu involuti. Importanti li intom tkunu involuti fix xogħol ta' din id-direttiva u fix xogħol tagħna mal-Istati Membri. Kif qed qabel din ser tibqa' xi ħaġa ewlenija, azzjoni ewlenija biex is-suq intern jaħdem aħjar u ikkonna xogħlijiet tajbin u kif u kif għandna bżonn din tibqa waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti mod partikolari fi żmien ta' kriżi ekonomika. Grazzi, Sir President. Grazzi ħafna, Kummissarju. Għawek qed nikkonkludu l-ewwel parti tal-mistoqsijiet orali, issa ser ngħaddu għat-tieni parti u ser nanalizzaw il- program konġunt biex niġildu ċertu mart, mod partikolari l-Alzheimer. Il-